niftaħ is-sessjoni nkomplu is-sessjoni tal-Parlament Ewropew li waqaf id-9 ta' Ġunju 2011. Skont il-minuti tal-laqa tal-9 ta' Ġunju, it-testi ġew approvati, tqasmu, hemm xi osservazzjonijiet minn naħa tagħkom? Il-proċessu verbali dunque approvato. Għalhekk napprovaw il-minuti.